I think we can start. Staw nibdew, signori. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst wünsche ich... Signori, l-ewwel net nawgura l-kulħadd għas-sena l-ġdida. Eh, Saħħa, kontentizza, u daqxaj ta' fortuna privatament, eh, professjonalment u politikament. Il-president temporanju se jimmexxi din il-laqa. L-aħħar bessu persona li mmexxi din il-laqa wkoll ovvjament għaliex illum se jkollna l-elezzjoni għal president il-ġdid. l laqa għal daqstant u nixtieq ngħid dan lill-membri il-buro se jsegwi f'din l-elezzjoni. Il-proċedura ta' elezzjoni skont regola 204. Nibdew bil-President u mbagħad li erba' viċi. L-ismijiet ġew publikati. Għandu jkun hemm terz? Dawk preżenti għandhom ikunu preżenti. Mod li konna quorum. Katasina Lutaszewska, reprezentata minn Patella, eh, umbaħt se jkun hemm kollega joħa se jkun reprezentat eh, minn Onorevoli Tomaċiċ. Issa nixtiequ proposti għal ħatra ta' President. Grazzi Iva l-ħodor jixtiequ jinnominaw l-Korin Videli. Grazzi proposti oħrajn. Robert Zile, l-Ewernet, grazzi ħafna l-ħidma ta'kom fis sentin li għaddew bħala president jiena ma nixtieqx niproponi nies bħala kandidati, però nirrispetta s-sistema dont. U dejjem kien hekk f'dan il-kumitat, però nixtieq nifhem daqsxejn. Nagħmel mistoqsija lil min qiegħed jinnomina Eh, Sur Taylor, għalfejn il-ħodor għamlu din il-bidla, kien hemm xi priorità, xi bidla fl-aġenda tagħhom. Aħna r-reputazzjoni tagħna għandna nżammuha kif kienet f'dawn l-aħħar snin. Irridu nkunu onesti aħna, irridu nkunu trasparenti, irridu nkunu nafu għalfejn saret din il-bidla għaliex f'dawn l-aħħar żewġ mandati żammejna l-istess viċi għal ħames snin kollha kemm huma. Il-possibilità għal tweġiba, iva, tweġiba ta' malaj. Il-ħodor IFA e kellhom it-tmexxija għal ħames snin. U il-grupp IFA e tal-ħodor iddiskuta ir-rwol u ddeċida li korin modelli tkun l-aktar kandidat xieraq. Sempliċement kwestjoni ta' proċedura ġifiri din, eh, xejn aktar minn dan. Danke sehr. Dann frage ich jetzt Karim Adeli, ob sie die Wahl annimmt. Nistaqsi l-onorevoli Delli jak taċċettax. Iva naċċetta n-nomina. Grazzi ħafna, jekk memx proposti oħrajn, allura nistaw ndikjaraw lil nominata bħala maħtura president. Tistaw iċċab xpola, senjuri. Ja, herzlichen Glückwunsch, Karim Adeli, zu der erfolgreichen Wahl. Mela, nifirħu l-onorevoli Karim Adeli ħatra tijek ta' president tal-komitat. L-president il-ġdijt, eh, nawgurala għal din il-kariga. Kariga li ġib maħħa ħafna responsabilità u koll, nieħu l-opportunità u koll bħala ex-president issa biex nejt grazzi għal-ħidma kollha li kellna f'dawn l-aħħar snin. Grazzi wkoll l-segretarjat u l-istaff kollu li għeni fil-ħidma tiegħi insomma wkoll. Grazzi ħafna lil kulħadd. Grazzi wkoll l-kollegi fost il-koordinaturi u anki l-istaff tal-gruppi. Fl-istess waqt nixtieq ukoll nirringrazzja lill-Kummissarju Violetta Bulz. Kenna livell ta' kooperazzjoni tajjeb ħafna magħha anke man-nies tal-Kummissjoni wkoll fej kanna ħafna diskussjonijiet u ħafna skambji ta' veduta. Grazzi wkoll lill-interpreti mux dejjem l-istess nies ikunu dawn, però għal dawn l-aħħar sentejn u nofs grazzi għal ħidma tagħkom. Es war mir eine große Freude, Vorsitzender dieses wichtigen Ausschusses für Kien ta' pjaċira lija li nkun president tal-Kumitat ta' Trasport u Turizmu, kumitat importanti ħafna f'dawn l-aħħar sentejn u nofs għamilna ħafna fl-imkien. Forsi nfakkarkom x'għamilna b'suċċess eh, tlestija ta' raba pakket ferroviarju pereżempju ħdimna ħafna fuq. Issa hemm il-permess għat type approval għal vetturi ferroviarji dan kien suċċess kbir. U kien hemm ukoll il-finanzjament eh, ta' suċċess tal-korriduri Ewropej eh, permezz tal-EFSI fost l-oħrajn u żajna r-riżorsi tagħna volja konna kritiċi xi kultant irnexxilna niżguraw li proġetti iż-żar l-aspetti trasconfinali seta' jkollhom aktar aġġustamenti sebna l-flus ħtimt fuq dan għal xar snin jena, ġifir kontent li flimkien issa Erna xilna niksbu dan is-suċċess, l-Ewropa trid tikber flimkien, l-impjiegi jridu jkunu żgurati u l-ambjent imħares. Dan it-triangolu huwa importanti ħafna. B'dawn il-miri politiċi għal politika ta' trasport, issa nixtieq ngħaddi il-Presidenza lil Karima Delli tista' toħod li posti. Grazzi ħafna, Vin van de Kamp jixtieq jitkellem. President, grazzi ħafna. Mux se tkun ta' sorpriża li fiħdan il-grupp tal pp e f'din l-aħħar ġimgħa konna interessati tassew li insegwu dak li kien qiegħed jiġri fil-grupp tal-ħodor EFA. U anki brabta miegħek personalment ukoll għannom tal-grupp tagħna nixtieq u nirringrazzjawk ħafna l ħidma tiegħek, però nixtieq nżid ukoll Mikel Krom mhux ħajtlaq. Xorta se jibqa' membru tal-Kumitat ta' Trasport u bis-saħħa tiegħek. Naf li fejn ikun hemm problemi fil-ferrovija, fejn ikun hemm binarji neqsin u fejn ikun hemm appoġġ, fejn ikun hemm bżonn ta' appoġġ ċiklisti nistaw nirrikorru għandek. Inti se tibqa' membru tal-kumitat, kumitat importanti ħafna u grazzi għal darboħra. Però sta se nkomplu bil-ħidma tagħna bla dewmien hemm ħafna xogħol xi jsir. Għandu bżonn ikun aħdar u veloċi bħala xogħol. Grazzi ħafna. Mela, il-President il-ġdid jista' jħodli posti. Mes chers collègues, bonjour. Aziz kollegi, l-odwa tajba. Sen komplu bil-ħidma tagħna aħna. Ngħaddu għall-elezzjoni tal-buru l-ġdid. Nibdew bil-ħatra tal-ewwel viċi president. Hemm kandidati. Is-sur tal-eġ. L-ewwel qed nixtieq nifraħlek u nittama li nżommu din il-kontinuità bej presidenzi u ta' pjaċira għalija li għannom tal-għalde nżommu l-kontinuità u niproponi lil Dominik Rikke bħala l-ewwel viċi president, kandidat b'saħħtu. Is-sur Rikke, inti taqbel ma' nomina? Iva, naċċetta din il nomina Hemm kandidati oħrajn. Ġela darba m'hemmx kandidati oħrajn, mela allura nistgħu naħtru l-ewwel viċi president. Issa, Rikke nifirħulek, tista tinaqat mija hawnhekk fuq il-podju. Nistgħu nkomplu issa il-ħatra tat-tieni viċi president. Vin van de Kamp, lodwa tajba. komplu bl-Olandis jena. Mela, l-ewwel Nixtieq nifraħlek. Kuntent ħafna li Dominik Rike pala pilastru qiegħed hemmhekk sinjal ta' kontinuità qiegħed bil-qeda ma' ġembek. Mela ma naħsibx għandu jkun hawn wisq kallima Franċiżi u allura bħala tieni viċi niproponi lil Dieter Koch membru prominenti tal-PPE. Familjari ħafna ma' kwistjonijiet ta' trasport u naħseb li huwa tajja pal alleanza Franko Ġermaniża li jkun jista' bil qeda ma' ġembek. Is-sur Koch, inti taqbel ma' nomina. Iva, jaqbel? Grazzi ħafna. Mela, naddu għal votazzjoni, votazzjoni, baklamazzjoni. Nistiednek tina għatmijaj għawnek bil-qeda ma ġembi. Naddu issa għattila d President. Nomini. Is-Sur Zila. Iva, grazzi President. Jina u kol nishtiq. Nifraħlek għal kariga l-ġdida tijak u nawguralek kull suċċess fit tmexxija ta' dan il-Kumitat. Għonek dejjem għandna atmosfera amikevol u naħseb nistgħu nkomplu hekk fil permetti ippermettili naħtar lil Tomax Poreba bħala t-tielet viċi president tal-Komitat. Grazzi. Is-sur Poreba, taqbel inti, jaqbel iva? Mela, votazzjoni, baklamazzjoni. Nifirħulek tassew, eh, sur Poreba. Tista' tingħaqad miegħi hawnhekk fuq il-podju. Nadusa għal ħatra tar-raba viċi president. Hemm nomini. Is-sur Eatun. Grazzi ħafna President. Nifraħlek. Nifraħlek anki minnaħa tal-SND. Nawguralek kull suċċess u konvent li Inta inti se tkun tista' torbot fuqna għall appoġġ tagħna nieħu din l-opportunità wkoll biex nifraħ li l-president preċedenti, s-sur Kramer, jed bil-qada warajja unek, grazzi ħafna għal dawn is-sentejn u nofs tijek li matulom inti ħallejt il-marka tijek fuq dan il-komitat. Inti espert kbir f'dawn il-kwistjonijiet. Grazzi ħafna sentejn nofs li għaddew u awguri għal-ġejjeni. Nieħu din l-opportunità wkoll biex ninnomina lil Istfan O'Haley. Ninnomina għal-kariga ta' tar-rabba viċi president. F'dawn l-aħħar snin ura li kien jifhem ħafna f'dan is-suġġett u jaħdem ħafna b'mod kooperattiv u allura ninnominaw l-suraw Haley għal din il-kariga. Inti taqbel sur O'Haley, Iva, huwa ta' onur kbir li naqdil dan il-komitat f'din il-kapacità. Hemm kandidati oħrajn Le mela votazzjoni b'akklamazzjoni. Tassew nifirħulek. Nous rejoindre à la tribune. Tista' tingħaqad ma' hawnhekk fil-podju. Fuq il-podju. Mes chers collègues, le bureau. Eżis kollegi, mela issa għanna l-buro tagħna. U bħala president ġdid tal-Kumitat nixtieq ngħid l-ewwel net. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill-Onorevoli Kramer għal ħidma tiegħu f'dawn l-aħħar sentejn u nofs. Grazzi tassew. Jena guborija ħafna eh, ta' kom tal-komitat. Fil-ħatra ta' mara zazzuwa intom qed intibatu sinjal ċar li ċittadini. Se un etr għala à la tête d'une commission aussi importante que la commission transport. Jina qatt ma mmaġinajt li kont se nkun qed immexxi kumitat daqshekk importanti huwa ta' unur kbira lija, pero jkolli nammetti li hija responsabilità kbira mhux biss unur fl-istess waqt. Sfida verament sabiħa din. Li nipprova nifaċilita trasport għan-nies, in-nies b'mod li ċaqalqu fejn jixtiequ fil-waqt li nirrispettaw l-ambjent tagħna permezz ta' teknoloġiji ġodda niggarantixxu impigi ta' kwalità għal kulħadd, nippermettu lin-nies biex jifjorixxu wkoll. Missjoni mill-isbaħ, missjoni li nistaw nsibuha f'kelma waħda flimkien u jien se nkun membru tal-kumitat kollu kemm hu flimkien. Il-bib tiegħi se jkun dejjem miftuħ għalikom, sinjuri. U dwar is-segretarjat intom mintomx burokrati, intom esperti, għedden hawnhekk biex taqdu lill-membri, ġifieri anki intom tridu tkunu bil-bib miftuħ. Il-proġett Ewropew għandu bżonn tagħna lkoll. L-sfidi li għanna qoddimna bħala kumitat huma konsiderevoli. Wasal iż-żmien li nadattaw il-leġiżlazzjoni biex niżguraw li innovazzjoni digitali ġodda ikomplu meċin l-qoddim, għet nħares lejk iċmaja l rridun qisu l-karozzi intelligenti, id-drones. Nridu nizguraw li dan is-suq jisled beneficju, rridu nizguraw li l-qasam tat turizmu wkoll ikun sostenibbli. Rridu nistabilixxu regoli soċjali li jkunu ċari, sempliċi biex nżommu l-Ewropa uda, rridu nevitaw is-social dumping. Rridu ninkludu issa wkoll it-trasport fil-ġlida kontra tibdil klimatiku hemm bżonn li nappoġġaw mezzi ta' trasport bħal roti, eh, ferroviji, kif ukoll trasport permezz tal-mezzi marittimi. Tinħares lejk vim hawnhekk. Għanna bżonn arja nadifa, għanna dritt tal-arja nadifa, nirringrazzjaw koll il-membri tal-Komitat ta' Trasport li huma membri tal-Kumitat MS għedin jagħmlu bieċa xogħol tajba ħafna hemmhekk ukoll biex jisiltu lezzjonijiet meħtieġa minn Dieselgate. Biex nikkonkludi, sinjuri, nista' ngħid li niftħu il-bibien, niftħu twieqi, nkunu trasparenti, nkunu viżibbli għal bqija tad-dinja. Jiena se nkun il-kellima tagħkom fin-negozjati mal-Kummissjoni u mal-Kunsill ukoll. Il-trasport jikkostitwixxi l-bażi fundamentali għaċ-ċittadini tagħna u m'għandhom id-dritt li jkunu jafu x'intom tagħmlu intom fin-nom tagħhom. Jena se niżgura li inġib trasparenza viżavi x-xogħol tagħna d-deċiżjonijiet li nieħdu konvinta li flimkien se nkunu nistgħu ikonna suċċess f'dan il-mandat u nibdew issa Nibdew minn issa, sinjuri, immiddu idejna xogħol dal-waqt se jkollna fostna l-Presidenza Maltija, grazzi ħafna tal-li n ngħid dan.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 Xifti ta' diffikultajiet tekniċi tajjeb lesti. U għana wkoll eh, Dr. Edward Zamit Lewis, il-Ministru għat-Turizmu. Nilqakom għal din il-qaqa tal-Kumitat tagħna. Intom se jkollkom 10 minuti kull wieħed biex tindirizzaw il-Kumitat. Min għandkom nixtiequ nisimgħu dwar il-prioritajiet ta' prezidenza ta'kom fejn jitlu il-prioritajiet u kol ta' komitat ta'na wara jkonna dibattitu ma'kom. Nżid nil-għawkom u naddukom il-kelma. u l-odwa tajba. Mattur l-axar 60 sena, l-Europa kienet meqjusa bħala xempju ta' tama, prosperita, sviluppu paċi. Din il-kisba kbira kien riżultat ta' viżjoni tal pionir tal-proġett Ewropew. Fi żmien meta ħafna oħrajn kienu xettiċi dwar kemm nistgħu nnexxu u jekk nistgħux naħmu flimkien. Fis-60 anniversarju tal-proġett Ewropew imislilna Malta li sar stat membru. Il-privileġġ u l-opportunità li l l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa żmien fejn fih irridu flimkien nieħdu kont tal-aħħar 60 sena. Il-koll għanna dbir, nil-proteġu dak li ksibna sal-lum u nikkomunikaw il-benefiċċji ta' dan il-proġett li ċittadini tagħna. Benefiċċji li xi kultant jintesew. Din hija wkoll opportunità tajba biex inħarsu l-qudiem. L-Ewropa għandha bżonn momentum ġdid u żviluppi riċenti madwar l-Unjoni Ewropej u row mod ċar il-bżonn l-Unjoni Ewropea tkun aktar viċin il-poplu tagħna u li tikkomunika b'mod effettiv il-miżuri importanti li qed tieħu biex tipprovdi opportunitajiet aħjar ċittadini tagħna li għatuhom iċ-ċans li jieħu l-aspirazzjoni tagħhom u jirnexxu fihom. L-avvenimenti politiċi li l-esperjenza s-sena l-oħra ħallu marka fuq narkol. Il-bżonn ta' riforma qatt ma kienet daqshekk urġenti u lajta biex inkunu viċin in-nies qatt ma kienet daqshekk ċara. L-avvenimenti tas sena l-oħra ċaqilqu l-pedamenti tal-proġett Ewropew kif nafuh. Malta hija determinata li tagħti kontribut validu tagħha għal proġett Ewropew. Naspiraw li matul il-Presidenza permess ta' ħidma tagħna fil-Kunsill u ta' ħidma magħkom fil-Parlament Ewropew l-Unjoni Ewropea toħroġ aktar b'saħħitha. Nafu li siċċur huwa perjodu qasir ħafna Fil-waqt li nsabu ambizjużi li kontribwixxu biex immexxu l-proġett il qudiem nagħmluh aktar kredibbli, qegħdin inkunu realistiċi. Nafu x'in huma limitazzjonijiet tagħna, iżda nafu wkoll x'inhi s-saħħa tagħna. Qegħdin imorru qudiem delegazzjonijiet l-oħra fil-Kunsill bħala interlokatur onest, mingħajr aġenda moħbija u mingħajr pretenzjonijiet. Bl-istess mod, se nkunu naħdmu mal-Parlament Ewropew fi spirtu ta' kollaborazzjoni u onestà. Il-fatt li għandha Prim-Ministru, il-Deputat Prim-Ministru, il-Ministru tal-Finanzi, kif ukoll il-Kap tal-Oppożizzjoni li kollha servaw bħala membri tal-Parlament Ewropew, iwassal bi żgur nifmu l-importanza li għandu l-Parlament Ewropew. U intkom, rappresentanti dirett ta' ċittadin Ewropew biex tilleġislaw fl-interess tagħhom ukoll. Ninsabu gburin li qed nassumu presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea propju f'dan il-moment. Il-prinċipju għawlini li se jgwida l-prezidenza tagħna huwa li nġibu momentum frisk u ġdid fix-xogħol li ġib iċ-ċittadini Ewropew iktar viċin xulxin. Bħala konsumaturi, bħala nies li joħolqu l-ġid, bħala stakeholders. Huwa għapropju għalhekk li identifikajna sitt projetajiet tal-immigrazzjoni, sikurtà, il suq uniku, il-politika tal-viċinat, l-inklużjoni soċjali u l-affarijiet marittimi. Għaliex ġenwinament nemnu li l popli tagħna għandhom tħassib li jrid jinsema. Ma nħoss li għandi nidħol kull priorità b'mod individwali. Għal daqsan bil-permess tiegħek, Sinjura Ċer, ħan nitkellem fuq il-programm ta' ħidma fl-oqsma li l-kumitat tagħkom jiddiskuti u li ħadem daqstan fuqhom. Madam Chair, Honorable Members, ladies and gentlemen, it is a great honor as the President of the Transport Council to come here and present our priorities. Wat onura lina illi niġu għawnek illi niprezentaw il-prioritajiet tagħna l-Presidenza. Matul it tħejjiet tagħna l-Presidenza Maltija, jiena kelli l-opportunità illi niltaqa' ma' bosta foskom. Dawn il-laqat kienu essenzjali biex bekk nifmu aħjar il-prioritajiet tagħkom u anki il-punti ta' tħassib li għandkom. Ċertament il-kol kemm aħna naqblu illi il-modi kollha ta' trasport b'xi mod għandhom impatt fuq iċ-ċittadini u bekk għandna wkoll qafas legali biex ikollna sistema Ewropea li tkun bla periklu biex bekk aħna u kol natru saħħa l-impiegi u tkabbir. Uħdimna bisħieħ fl-imkien biex bekk ikonna netwerk ta' trasport fil-waqt illi nħarsu u kol l-ekonomija Ewropea. Pala prezidenza fis sitxur li ġejjien se nżommu il-momentum li ksibna u naħdem mill-qrib maqom biex nintegraw it-trasport fis-suq uniku biex bekk nużaw blaqwa mod id-digitalizzazzjoni. Il-prezidenza tagħna se tindirizza kważi fuq l-istess livell u anki tibni fuq il- ħidma eh, li kisbet il-prezidenzi ta' qabelna fil-waqt illi niksbu u kolu naħdmu lejn punti oħra il tlaħqu minn prezenzi ta' qabel biex bekk insaħħu l-kompetitività tal-settur tat trasport fl-Ewropa u anki insaħħu il-ħidma ta' suq intern. Mill-ġdid, it-trio urina spiritu ta' kooperazzjoni tajba u jiena u kol nirringrazzja l-imsieba tana ta' trio għal-kooperazzjoni tana. Ċertament l-element marittimu huwa ta' priorità biex bekk jkollna settur sostenibbli marittimu u biex bekk u kol ikonna prinċipju ewlieni ġenerali illi dbaħir u industrija illi huwa regolat fuq livell globali. Is-settur marittimu illi huwa l-qalbi ħafna se jkun u muri bħala industrija li hija moderna l-esta illi tilqa l-obbligi internazzjonali u digitalizzazzjoni biex bekk ikonna industrija aktar ambientali, biex bekk ikonna settur oni Ewropew u ridu u ċertament dejjem nuru il-aspetti pozittivi ta' industrija bħal dan, għax bekk biss nistaw nattiraw eh, aktar persuni illi jitlu għal professjonijiet morittimi. Naqdu l kolkan maħna aħna illi l-inħarsu ċittadini tagħna għandha tkun priorità għalina fil-modi kollha ta' trasport meta aħna wkoll nqisu kemm ikonna vjaġġaturi illi jużaw il-baħar, ċertament irridu nisqu fuq l-aspett ta' sigurtà u għallura għanna il-proposti ta' sikurta li huma ta' priorità u l-intenzjoni hija li nibdew negozjati mal-Parlament malajr kien jista' jkun fuq it-tlet proposti kollha biex bekk nikkonkluduhom sal-aħħar tal-mandat tagħna. Għal dak li għandu x'jaqsam il-vapuri bil-passiġġieri fuq il-vjaġġi internazzjonali se nkomplu bil-koordinazzjoni illi l-Unjoni Ewropea ila testinka dwaru għal dak li għandu x'jaqsam is-sigurtà tal-passiġġieri anki fuq livell internazzjonali u anki impenjati biex aħna wkoll nindirizzaw l skart u anki għal dak li għandu x'jaqsam skart brabta maġġar ta' merkanzija u skont direttivi rilevanti U allura anki għanna direttivi oħra illi jridu jiġu aġġornati u bekk irridu naraw illi konna leġislazzjoni illi timxi skont il-bżonniet attwali tas-settur. Il-presidenza tittama illi ikonna adozzjoni f'waqta biex nkunu nistgħu nissuktaw bil-ħidma tagħna. Għaliex il-leġislazzjoni skadut ovvjament twaqqafna milli aħna niksbu dak li nixtiequ nilħu. Għal dak li għandu x'jaqsam il-kwalifiċi għal kanal interni tal-ilma, aħna se nkomplu fuq il-ħidma li kellna mal-insieħba tagħna fitrio u anki skont dak li aħna diskutejna mal-Parlament. Jina fil-fatt xtaqt nirringrazzja l-Presidenza ta' qabilna u anki l-Parlament għal progress li ksibna fuq dan il-fajl, pero ċertament hemm aktar x'namlu hemm soluzzjoni li żgur nistgħu insibu biex ikonna ftehim u konvint illi nistgħu insibu triq tan-nofs. Għalkemm Malta m'għandix kanal interni tal-ilma nemmen illi dan huwa fajl importanti biex niksbu l-anijiet tal-proġett TNT. Dawn il-kanali interni huma parti vitali tan netwerk u anki il-kwalifiċi professjonali brabta ma' navigazzjoni tal-kanali u kol u importanti biex bekk ikonna kontribuzzjoni tal-flussi tal-ġerta merkanzija u l-element ta' interkonnettività fil-network TNT. Għal dak li għandu xaqsam it-trasport fuq l-art. Aħna se nimxu l-qoddim fuq żewġ proposti għal dak li għandu x'jaqsam proposta tal-Kummissjoni għal kwalifiki u anki taħriġ għal sewwieqa professjonisti. Dana kollu jeħtieġ ukoll aġġornament biex ikollna rikonoxximent reċiproku u anki nqisu l-etajiet u bekk kollox ikun ta ma' leġislazzjoni oħra ta' trasport anki brabta ma l izvilup teknoloġiku irridu naraw il leġislazzjoni tagħna tirrifletti r-realtajiet tagħna f'kontenut u forma din il-proposta ċertament mhux se tejjeb is sigurta fuq it-toroq u s sigurta ta' sewwieqa iżda wkoll is-saħħaħ il-ħidma ta' suq intern biex ikonna fluss ħieles ta' sewwieqa f'dan is-settur u bekk ikonna sitwazzjoni indaqs fis-sewwieqa kollha fl-Unjoni Ewropea kif il-Kummissarju eh, Pulċu kol eh, semmit f'dan il-Kumitat, jiena u kol nishtiq nħabbar eh, li konferenza ta' livell loli biex bekk anki nifokaw fuq direzzjoni għal-ġejjini fejn indirizzaw is-sigurta fuq fit-toroq. U bekk se nifokaw fuq numru ta' kwistjonijiet u nittamaw illi konna ftejn fuq numru ta' miri. Ċertament, Aħna nafu illi għanna xi kwistjonijiet li huma importanti brabta mal-pakket ta' trasport, pero ovvjament irridu wkoll e, eh, nifukaw fuq elementi oħra li jistgħu b'xi mod jallaċċaw mal prioritajt tagħna. Umbat għanna u koll id-drittijiet tal-passiġiri tal-ferrovji biex bekk ikunem l-użu ta' teknoloġija adattata f'dan il-qasam. Naf li hemm kwistjonijiet li jridu nsibu soluzzjonijiet għalihom. Pala Presidenza aħna nħossu illi nistaw b'xi mod nakkomodaw diskussjoni reċiproka kemm m'għandniex sistema tagħna ferrovarja. Ċertament għalina ikun eħfef illi nkunu sensara onesti f'dan ir-rigward aħna impenjati biex niffaċilitaw l koordinazzjoni tal-Stati membri b'rabta ma' dimensjoni internazzjonali ta' tat trasport mod partikolari għal dak li għandu x'jaqsam l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali u anke l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili. Dak li aħna l-ħakna f'COP 21 ukoll wassal għal momentum u anki għal dak li għandu x'jaqsam l-IMO u missjonijiet u l-avjazzjoni u trasport. Hemmhekk ukoll għandna kwestjoni importanti. Importanti illi konna koll bilanċ bejn il-soluzzjonijiet internazzjonali u l-aspetti ambientali. Aħna senżom iżommu u koll momentum eh, brabta ma dak li kisbu l-IMO, ġifiri strategija għal dak li għandu xaqsam l-emissjonijiet GHG mill-bastimenti. Aħna irridu naħdmu mill-qrib mal-Stati Membri IMO U allura jiena personalment ħadd l-inizjattiva li nistieden numru ta' stati membri mhux tal-Unjoni Ewropea biex jipparteċipaw konferenza ministerjali li se ssir ukoll f'Malta u nifukaw fuq is-sostenibilità tat-trasport marittimu. Eżis kollegi, Aħna pala presidenza se naħdmu b'effiċenza u b'mod effettiv biex bekk aħna naraw illi s-settur il tagħna tat trasport ikun adattat ta' realtajt tal-lum biex bekk ikun binar periklu, ikun ukoll jirrispetta l-ambjent u dan l-interess ta' ċittadini tagħna. Għanna programm ta' sew ambizzjuż u biex aħna ovvjament nirnexxina niddependu ċertament fuq il-kooperazzjoni tagħkom lan huwa li konna dialogu miftuħ u bekk jiena ħerqan illi naħdmu fl-imkien għal beneficju ta' ċittadini tagħna. Issa nerġa' naqleb għall ingliż Se tkunu qed taraw il-mandat, matul il-mandat tagħna, aħna fassalna programm għal mezzi kollha tat trasport. Għal Ewropa kollha. Aħna saramlu ħritna biex inkunu kemm jista' jkun inklusivi. Anki fuq il-ferroviji li għalissa kif tafu qatt m'għandniex L-istess importanza sinnatu kol l-passagġi fuq l-manterni. Nishtit nara interventi billi nistedinkom kollha żuru l-gżejja sbieħ tagħna fl okkazjon ta' konferenza ministerjali f'Marzu li ġej dwar is sukrozza fit-toroq u l-marittimu kif ukoll dik dwar iżvilupp tat trasport urban tal-ferroviji f'April. Sabiex flimkien naħdmu biex insaħħu s-settur tat trasport li huwa tant qalbi. Grazie. Merci beaucoup, Monsieur Mizi. Je passe tout... Grazie, Sur Mizi. Issa nisimaw minnant Sur il-Dottor Zammit eh, għaxar uh, minuti e kwarta l-iktar. Grazie, ħafna, President, u jena nifraħlek publikament għal ħatara tijak u anki l-Michael Kramer għal ħidma tiegħu eċellenti meta kien president tal-Kumitat, membri onorevoli tal-Parlament l għonnet nixtieq jiena nuri l-apprezzament tiegħi tal-li qiegħed hawnhekk illum bħala Ministru ta' Turizmu eh, fil-rappreżentant tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u biex inkompli fuq dak li qal il-ħabib u kollega Ministru Mizzi u il-ħidma eċellenti tal-Kumitat presidenza Slovakka u Olandiza illum se nitkellem fuq il-prioritajiet ta' turizmu tal-avjazzjoni. Il-pakket tal-avjazzjoni hija inizjattiva li tkataret kabbir u tiżviluppa su intern u saħħa rol Ewropew bħala attur globali fil-xenarju internazzjonali. U fuq dal-presidenza Ewropea se tindirizza l sfidi billi tifoka fuq il-kwistjoni ta' regolamentazzjoni u għati li fl-istessin ti tifaċilita l-izvilupp tal-aspetti ekonomiċi tal-avjazzjoni illi se tikkontribwixxi għal tkabbir ekonomiku u u iktar importanti il-ħolqin tal impiegi Nibda bil-trasport tal-ajru, specialment il-revizjoni tal-Aġenzija tal-Sikurezza tal-Ajru. Ewropea. Il-Presidenza tħoss li dan id-dossier huwa priorità għaliex għax titratta il-sikurezza ta' ċittadini Ewropej. U ċar illi l-koleġislaturi iridu illi jkun hemm settur tal-avjazzjoni effiċenti u żgur. Waqt li fl-istess ħin tuża l-esperjenza li għandha. U l-interdipendenza ma' settur oħrajn, per eżempju is sikurezza tal-avjazzjoni u l-protezzjoni tal-ambjent ukoll qegħdin jittieħdu f'konsiderazzjoni. Kif intkom kollha tafu l kunsil adotta approċċ ġenerali fuq dan id-dossier u qed tisgura test bilanċat illi l-bażi tiegħu fuq il-bażi tiegħu in-negozjati mal-Parlament jistgħu jibdew mill-aktar kmini possibbli. Il-Presidenza hija impenjata biex nagħmlu l-isforzi kollha biex nilħu ftehim mal-Parlament Ewropew. Jiena fiduċus illi nistaw naħdmu flimkien b'mod effettiv fuq dan id-dossier. Il-negozjati però jitolbu li jkun hemm flessibilità fuq iż-żewġ naħat u dan il ftejm se jkun importanti ħafna għas-settur eh, tal-avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea u li jimmira għallejn il-protezzjoni li tarolja ta' ċittadini Ewropej. Ma rridux nittilfu din l-opportunità u naħdmu flimkien. Fuq il-proposta li ġeja fuq il-regolament fuq il-protezzjoni kontra sussidi u prassi ta' prezzijiet inġusti, il-presidenza se tipprova tibda negozjati biex timxi kemm jista' jkun dem. E L-Istati membri u l-industrija ilhom jistaqsu biex nerġaw nirrevedu din il-leġislazzjoni għalix il-leġislazzjoni attuali miex fattibli, aħna nħossu illi proposta ġdida għanda timmira biex tiffaċilita l-iżvilupp ta' strumenti ktar xiera biex niproteġġu il konkurrenza ġusta fil-relazzjonijiet esterni fuq fu trasporti eh, ftejn ta' trasporti ma' pajjiżi terzi il prezidenza il ħatimxi l-qoddim fin-negozjati li diġa imbdew, ma tixtieq ukoll tiddiskuti f'tejm ġdid u dana se jsaħħaħ standards għoljien ta' sikurezza, sikurta, konkurrenza u protezzjoni tal-ambjent fl-avjazzjoni. Issa u għappjaċir tijaj biex nitkellem fuq il-prioritajiet ta' turizmu minn l-izar pajis membru E, u, l-ekonomija tiegħu hija bbażata propju fuq it-turizmu. Aħna ma nistax nittraskuraw l-importanza ta' dan is-settur li huwa kontributur importanti għall-ekonomija Ewropea. Il-presidenza se tħeġġeġ diskussjonijiet biex iżid il-fatti il-fatti il-viżibilità ta' settur Ewropew biex tħeġġeġ politika ġdida fuq livell Ewropew biex ittejjeb il-kompetitività tal-prodott Ewropew ta' turizmu. Aħna nħossu kemm huwa importanti li nsaħħu is-suq intern f'dan is-settur, settur suq intern li jaħdem tajjeb iżid l-effiċenza, iżid il-kwalità u jnaqqas anki l-ispejjeż u l-overheads għal negozji. Is-suq intern Ewropew huwa wieħed mill-ikbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea. il risfruttament sħiħ tal-suq intern u l-izvilup b'mod speċifiku tal-su intern digitali se jwassal għal benefiċċji tangibli fl-ekonomiji tal e, Il-negozju familji Billi iżid l-aċċess għas servizzi għal konsumaturi tagħna. Fis-snin li għaddew it-teknoloġiji ġodda waslu għal rivoluzzjoni f'kif jivvjaġġaw persuni. Anki jekk it-teknoloġiji ġodda edin dejjem jiżviluppaw, però L-ekonomija mhux konċett ġdid. Eh, il-pjattaformi online eh, għamlu evoluzzjoni fis settur tal-turizmu u għen l-ekonomija ħafna. Aħna rridu nisfruttaw din l-opportunità, irridu kor namlu kull ma nistaw biex ikonna kondizjoni tindaqs għall-operaturi ta' turizmu. L-presidenza tara fuq koll l-importanza tal-inizjativi li qed jittieħdu fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea u internazzjonali. Per eżempju, il-sena ta' turizmu tal-2018 maċina u anki sena għal wirt kulturali. Aħna nħossu illi eh, il-turizmu huwa marbut eh, intrinsikament mal-kultura u rridu nżid, rridu ntejbu l-prodott ta' turizmu, rridu nattiraw iktar eh, klienti minn pajizi terzi bħaċina biex inkunu nistaw inżommu eh, il-pozizjoni bħala l-ikbar destinazzjoni turistika. Il-presidenza tħoss li dawn huma sfidi u opportunitajiet fl-istess ħin u rridu nirsolvu nirsolvuhom biex intejbu l-kompetittività ta' settur ta' turizmu fu eh, level Ewropew u anki internazjonali. Għal-dastant il-presidenza set torganizza organizza konferenza ta' livelloni fuq turizmu li sessif Malta fl-aħħar ta' meju u dina setati pjattaforma xirqa biex inkunu nistgħu niddiskutu kwistjonijiet tematiċi li se jikontribwixxu biex inżidu l-kompetittività tal-prodott turistiku Ewropew. Kif diġat? Priorità oħra hija dik li nirreaffermaw l-importanza ta' so tat turizmu ċinis fil-blok Ewropew. Ma nistawx aħna nitilfu l-opportunità biex nieħdu sem kbir f'dan il-kwota ta' suq. E, barfin ta' din is-sena e, EU China sa nagħmlu konferenza konġunta mal e, organizzazzjoni ta' turizmu tal- ta' ġnus maquda biex iġib flimkien il-klienti u l-operaturi. Il-kollega Mizzi tkellem fuq il-prioritajiet fi settur marittimu. Jena nishtiq nisħa fuq il- Promozzjoni tal inizjattiva Blue Growth eh, bħala kontribuzzjoni għal eh, biex jintlaħqu l-kisbiet tal-Strategija 2020. Il-libħra u l-oċeani huma imexxu l-ekonomija Ewropea u għandhom potenzjal kbir għal innovazzjoni u għad-kabbir. Dawn si jistaw joħolqu opportunitajiet għal ehm, għal impiegi ta' valur miżjut li, tejbu l-kompetitività ta' settur tal turizmu tal-kosti. Aħna rridu nżidu l-isforzi tagħna biex inkunu nistgħu eh, nitkellmu fuq il-kwistjoni ta' staġjonalità biex inkunu nistgħu eh, nisfruttaw il-kosta sena kollha il-turizmu nautiku u importanti biex iżom eh, l-impigi. Biex nalaq membri onorevoli tal-Parlament Ewropew nixtieq nisħaq fuq l-importanza ta' settur tal-avjazzjoni u il-konnettività li għanda influenza kbira fuq is-settur tal-turizmu eh, fil-Stati membri u billi narfu l-importanza tal-avjazzjoni l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u għal eh, tkabbir u għal impigi aħna edin naħdmu biex ikonna pjattaforma biex ikun hemm skambi ta' opinjonijiet u dialogu. Il-dinja globalizzata tal-lum titkellem fuq il-bżonn li aħna jkollna konnettività fit-trasport ta' ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea u għan-negozji. Waqt li l-konnettività hija kunċett wiesa tibqa' assi importanti għall-Unjoni Ewropea. Il-Presidenza Maltija taħdem f'dawn is-sitt xhur biex tikseb progress fuq dawn id-dossier biex kontribwixi kemm jista' jkun għal biex ikun hemm avjazzjoni kompetitiva ma fl-istess ħin żgura nista' niżgurakom li dawn l-isforzi fl-interess ta' ċittadini Ewropej se jisiru mill-naħa tal-kollegi kollha waqt il-presidenza eh, Maltija. Jiena nieħu l-opportunità wkoll nistidinkom biex issegwu d-diskussjonijiet tagħna f'Malta u qed nistidinkom ukoll biex iżommu eh, laqa ta' Task Force fuq Turizmu f'Malta waqt il-manda waqt il-presidenza tagħna. U nittamaw lil Malta u l-presidenza ta' Malta wara kollox se servi bħala impetus biex namlu iktar azzjoni fil-politika ta' turizmu tal-avjazzjoni. Grazie tal-attenzjoni. Monsieur le Ministre, merci beaucoup pour votre euh, intervention. Grazie, ħafna Ministru. Grazie l żewġ Ministri tal-prezentazzjoni ta'kom. U issa niftaħ id-diskussjoni. U nibda bil-koordinaturi. Wim van de Kampa, tliet minuti. Tajjeb. Il-mikrofonu eh, tijak. Grazzi, President. L-ewwel net, naturalment, nishti nilqa il-Ministri u nawguralhom suċċess f'den il-ħidma diffiċli u interessanti fl-istess ħin. Aħna nistgħu ngħidu li kellna esperjenzi tajba mal-stati membri meta kellhom il-presidenza l-istati membri żgħar. U ħafna drabi huma qegħdin f'pożizzjoni aħjar li jmexxu l-Ewropa l-qudiem iktar mill-istati membri l-kbar. Abra ma nimxi l-qudiem nixtieq nifoka fuq it-turizmu jinkelli esperjenza pożittiva fit-turizmu f'Malta reċentement fil-katedral ta' San Juan fil-Valletta u anki fi xarabank Ingliżi odma li joġbuni ħafna. Issa nishti jena, enti kif diġat, President, il-turizmu għanda potenzjal bira l-Europa. Jien naħseb li anki Claudia Montero se jkollha xi ħaġa xtajt fuq dan. U u importanti li ġibu ktar turisti fl-Europa, x'dan jfisser u bat li nistaw nxerdu l-valuri Ewropej ktar. U attualment fis situazzjoni attuali mal-Russja mal-Amerika rridu nafsu fuq da, rridu għoddu attenti u l-mastrosija għal-ministru jaddi, eh, xieġri bil-limitazzjonijiet tal-vjaġġar. Fuq il-kwestjoni tal- Hemm il-kwestjoni ta' dak li qed jitolbu l-azili, manki fuq Schengen irridu natu attenzjoni biex nizguraw it-turizmu ma jiġix limitati mħabba limitazzjoni eċċessivi. Umbat fuq is-settur ta' trasporti. Jiena ferħan, kontent ħafna bżewġ kummenti ta' Surmizzi, l-ewwel net illi għanna namlu kuntat ta' ħjar ma' ċittadini. Attualment hemm ħafna affarijiet fil- fl-Europa. Irridu però nagħtu iktar attenzjoni għal kuntat ma' ċittadini u jena kuntat nisma li jintkom għandkom dan din l-intenzjoni. U ma tkun kommentiħor fu eh, il-fatt li rridu naġlu il-pass. Aħna fl-Europa jidir li nitol nitkellmu wisq u fis-settur ta' trasport il-proposti jdumu wisq biex jaslu għal għal tmim tagħhom U issa jekk Malta jirnexila, iċċaqla e, e, l-affarijiet tkunu għamiltu servizz eċellenti. President, nista' ngħid xi ħaġa qasira fuq il-settur tal-avjazzjoni. Il-Ministru tkellem fuq li ħaża, kollega Marnescu se jitkellem fuq dan, imma inti ma tkellimx fuq 6-2 u drittijiet tal-passiġġieri. Issa nista' nitkellem ukoll fuq il-ġibilità u l-kwistjonijiet ma' Spanja forsi hemm xi ħaġa li tistgħu tagħmlu anke f'din il-problema meta wieħed iqis l-istorja ta' Malta. E, e, e, u ċari li s-sikurezza essenzjali u jiena kontent nisma' li jitkom tridu timxu l fuq dan il-punt. Mela nilqakom. Grazzi. Grazzi. Sur Van de Camp. Jena kont naf li se titkellem iktar minn 3 minuti. Isma għal-grupp soċjalista. Grazzi. Grazzi minn ħati għaj, mill grupp soċjalista. Grazzi l-Ministru Mizzi u anki l-Ministru Zammit Lewis nawguralkom suċċess għal ħames xhur u nofs li ġejjin tal-presidenza tagħkom, entkom għandkom l-appoċ enerġetiku tal-Grupp Soċjalista u aħna nilqaw l-prioritajiet tagħkom. Mod partikolari jiena kuntent nara il-presidenza tagħkom edha tipprova tipromuova tipromuovi l-Ewropa bħala il-destinazzjoni numru wieħed tad-dinja. L-Unjoni Ewropea timxi l-qudiem f'dan il-qasam imma nistgħu nagħmlu iktar ukoll u nilqa' ħafna il-fatt li presidenza Maltija edha tpoġġi il-turizmu fil-qalba tal-prioritajiet tagħha. Ministru, inti ah, semmejt iċ-Ċina fil-kuntest tat-turizmu. Jiena nistaqsi x'jista' jsir fil-Kunsill tal-Ministru tal-Ministri biex biex il-reġim tal-viza li huwa pjuttost riġidu, e, iktar flessibli mingħajr ma nikompromettu s-sikurezza. Dan huwa importanti fil kas tal-pajjiżi terzi barra mill-Unjoni Ewropea. U inti semmejt iċ-Ċina. Il-turisti e, e, li deħlin miċ-Ċina dejjem qed jiżdiedu u jiena anki r-raxil nitkellem ma' esperti meċina u anki fisse meċina u għet jgħidu li li ftit wis eh, hotel eh, eh, lukandi Ewropej illi qegħdin jisodisfaw il-bżonnijiet tal-turisti ċinizi. u forsi presidenza tistaw xi ħaġa fuq dan. U għal fattu anki li l-avjazzjoni hija kol fost il-prioritajiet ewlenin tagħkom. Il-Aġenzija ta' Sikurezza tal-Avjazzjoni għandek raġun, għanna nimxu l-qoddim bieħan, għamlu progress fuqa fl-sitxur li ġejjin u inti semmejt ukoll id-digitalizzazzjoni bħala priorità ewlenija. U jiena naħseb illi it-trasport u l-mobilità ħajkunu setturi illi se jmexxu d-digitalizzazzjoni l-qoddim. Għandhom ek għandhom għandu jkun u aħna smajna fuq il-sewqan automatiku U jina interessani nkun naf xi nistgħu nagħmlu fil-Parlament Ewropew u x'nistgħu nagħmlu fil-Kumitat tagħna flimkien mal-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea biex eh, nitfaw id-dawl fuq din il-priorità importanti. Allora għal darbohra għalikom, signori, grazie għal prezentazzjoni tu ħana nappoġġawkom. Nkellim li miss. Grazzi, President. Nilqa il-Ministri fis-Semli Sijar fil-Komitat U wieħed jista' jefhem illi waħda mill prioritajt fit-trasporti hija kwistjonijiet tal-marittimi biżejt ħares lejn ġografija Imma il- Em leġislazzjoni għaddejja attualment fuq il- fuq il-sikurezza ta' trasport marittimu. Però meta nitkellmu fuq da mill-2015 hemm introduzzjoni ta' leġislazzjoni li qed itnaqqas l-emissjonijiet tal-kubrit. Forsi jintkom tista' tużaw l presidenza biex tagħmlu l-istess bħalma qed isir fi bħala oħra bħal Balka bħal eh, Baltiku u opra oħra biex isir fl-istess fl-istess Mediterran. Anke eh, anki fil-Baltiku hemm anki pajjiżi terzi illi jaffaċċaw fuq il-baħar u anki bastimenti ta' pajzi terzi. Intkom fl-agenda ta'kom u koll il-qoddim fuq il-haulage market. Nifem illi għalikom miex priorita, pero nishtiq nkun nafu xie qed jiġri fuq dan il-sujġet, e kem xie dibattitu fil kursil eccetera. Eh, u anki il-Ministru Zammit Luis Grazzi, nasab li Jackie Foster se titkellem fuq dan fuq il-parti tijak u koll, imma l-mistoqsija tijak fuq il-turizmu għada. Xiftit il-Kunsillu għat il-Presidenza Latvjana komplew jaħdmu fuq il-trademark ta' turizm Ewropew biex jaħdu pajizi terzi, specialment ċina, ma taħdem verament mhuwiex faċli tikkonvinċi ċittadini ċiniżi ġu fl europa Hemm anki ħafna kompetizzjoni bejn l-istati membri Ewropej. Għaliex il-turisti e, ma jistawx jiġu jagħmlu żjara l unjoni Ewropea kollha kemm hi. Taħsbu li d-dinja ħaġa fattibbli jew forsi hemm wis kompetizjoni minnaħat tal-Istati membri biex jippreżentaw il-turizmu minnaħat nazjonali tagħhom. Merci, Monsieur Zille. Si, onorevoli Zille. Il-kellim li jmiss. Nilqawkom fissem il-grupp għalde, onorevoli Teliċka. Niskuża ruħi wkoll li li ikolli nħallikom eh, wara dan l-intervent għaliex għandi xi obbligi oħrajn. Nibda bit-turizmu. Bil-Presidenza Maltija, eh, din hija opportunità unika anke bis-saħħa tal-industrija f'pajjiżkom u l-aċċen li għamiltu fuq it-turizmu. Dan mhux dejjem dak li nisimgħu mill-presidenzi li jkollna, ġifieri din hija opportunità tajba industrija li daqxejn sattu sviluppata fil-kontest id-dinji u kol, Apprezzajt li irbattu u kol din il-kustjoni ma l-avjazzjoni. Dan u ovvju, ovvjament, għalix. Eh, għatem, dan il-nuqqas ta' potenzjale. Anke bħala vjaġġar fl-Europa, din opportunità. Nirreferi u kol għal dak li għal Robert Zile, ġifiri ċinizi u turisti oħrajn Inti, onorevoli Mizzi, tkellimt dwar l-integrazzjoni ta' trasport fis-suq intern u dan japplika tassew t turizmu Hemm bżonn bidla fil-filosofija tagħna f'dan il-qasam tat-turizmu. It-tip ta' turizmu li rridu niġbdu il-valur miżjud mhux kwistjoni ta' pajjiż wieħed tal-Unjoni Ewropea. In-nies għandhom qattaw aktar żmien hawnhekk, ġifieri rridu nabolixxu l-piżijiet li jkun hemm f'dan il-qasam din hija xi ħaġa li nistgħu nindirizzaw. Bħala qasam marittimu, il-kollega tiegħi se titkellem dwar dan, però se nsemmi l-mezzi l-oħrajn ta' trasport sa frattant inti sur mizzija tfos l-oħrajn li fl-Unjoni Ewropea għandna bżonn riforma aktar urġenti, xi ħaġa aktar kredibbli, għandna bżonn momentum frisk. Fil-modi, jiena kont shadow, jiena kont involut fi trilogi wkoll fuq dossiers ta' trasport ma naħsibx li hemm momentum frisk mill-Kunsill. Jien għandi esperjenza riċenti bil-pakket ferroviarju jkolli ngħid hawnhekk li n-nies fil-Kunsill fl-Istati Membri ma jafux x'inhu jiġri u l-fatt li għandna suq intern frammentat din hija realtà u għal stant napprezza. Kiku, intom tħarsu lilin mill-mandat tagħkom Bekk ikonna aktar suċċess fil-presidenzi, għanna għanna bżon bidla fl-attitudni, irridu nifmu l-suq intern, mhux biss xi ħaġa retorika politika, hija xi ħaġa prattika. Jekk tagħmlu dan napprezzaw u nirreferi wkoll għal pakkett ta' triq. Jien għandi mistoqsija simili bħalma kelli kellu xi kollega tiegħi dwar x'inhi l-aspettattiva tagħkom għaliex hemm frammentazzjoni tas-suq intern Brabta ma dan il-qasam, ovvjament hemm kwistjonijiet li rridu nindirizzaw, però dawn irridu jkunu indirizzati fuq livell komunitarju u mhux nazzjonali. Ġifri napprezza xi kummenti dwar dan ukoll. Naħseb qed jafas il-ħin kemm hawnhekk u anki brabta ma fejn irid immur nieqaf hawnhekk allura u napprezza kummenti minn naħa tiegħek. Nawguralkom bla dubju u aħna qegħdin għad-dispożizzjoni tagħkom. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-Signora e, Kilon, nandek il-kelma. Grazzi ħafna, President, u grazzi u koll l-żewġ ministri li għedin fostna, nawguralkom għal-ħidma ta'kom u kol, għandkom bieċa xogħol jibsa u dimkom hemm ħafna affarijiet importanti fuq l-agenda, ah, nittama u kol li il-qasam tal-modijiet tal-ilma interni u trasport relatat ma dan il-qasam nittamaw li jemmek intemmu trilogi. Irridu naraw kif se nifaċċjaw l-sfidi li għanna marbutin ma ma tnaqqis tal-emissjonijiet. B'mod ġenerali, jiena eh, interessata li nkun naf xtaħsbu intom dwar li għasa u dwar jekk. U x'se tkun se mal-pożizzjoni tal-Parlament nittama mal servizzi ta' trasport u networks eh, tajbin ikun jistaw jiġu żviluppati taħt il-Presidenza Maltija fl-interess tal-passiġġieri. Grazzi. Grazzi ħafna. Mikael Kramer għandek il-kelma. Grazzi. Ovvjament jiena l-presidenza inaugurala. Mhux biss għaliex presidenza ġdida, però hija l-ewwel darba fl-istorja wkoll li Malta għandha fid l-presidenza. Nawguralkom tassew. Hemm xi punti li nixtieq insemmi jiena, inti qed li kulħadd irid ikun trattat b'mod ugwali. Fil-Ġermanja għandna sitwazzjoni fejn il-pedaċ tal-HDV ġimna għaz però kien hemm 80% żieda mbagħad ehm, fil-biljetti tal-ferrovija u mbagħad permezz ta' bidla fil-leġiżlazzjoni ta' tassazzjoni permezz ta' taxxi fuq il-fossil fuels hemm żieda wkoll fitħul mit-traffiku marbut ma' trasport u dan mhux tajjeb għal qasam ferroviarju, intom se tiżguraw li se jkunu riflessi l-bidliet meħtieġa għaliex ma naħsibx li l-Ġermanja miexja tajba hemmhekk fil-Kunsill l-affarijiet iridu jsiru b'mod differenti b'mod li jkollna kompetizzjoni ġusta bejn il-qasam tat-triq u tal-ferrovija. Ma jkunx hemm benefiċċju żejjed tal-qasam tat-toroq. It-tieni punt. Inti tkellimt dwar il-vantaġġi sostenibbli ta' trasport marittimu. Iva, il-bastiment il-vapuri huma ekoloġiċi però rridu nirregolaw l-emissjonijiet. Il-heavy bunker oil per eżempju jintuża mill-vapuri u dan huwa prodott sekondarju tal-produzzjoni taż-żejt. Forsi inti tista' tgħid li hija xi forma ta' ġenerazzjoni mingħajr filter. Aħna kellna konferenza dwar dan jista' jiġi kontrollat u monitorjat u kif nistgħu innaqsu l-emissjonijiet, però l-aħjar mod huwa li nipprojbixxu dan il-heavy fuel oil. Forsi nistgħu ngħidu li l-heavy fuel oil m'għandux jintuża F'dawn il-vapuri, eh, f'dawn il-cruise liners, per eżempju, l-organizzazzjonijiet tal-ħarsin ambientali jgħidu li dan it-tip ta' bastiment inniġġes daqs 5 miljon karozza, ovvjament. Eh, btajjel bħal dawn eh, sbieħ ħafna, però ċsu. U jekk. U jekk dawn it-tip ta', ta vjaġġi kollhom reklamar ħażin nafu x'jiġri. Affarijiet bħal dawn jiddependu mill-portijiet, eccetera. Jekk intom tridu tagħmlu xi ħaġa tridu tindirizzaw dawn l-affarijiet x'inhu l-pjan tagħkom hemmhekk. Grazzi Sur Kramer. Irkellim li miss. Tack för ordet och eh, välkommen hit. <clears throat> Ehm, Onorevoli Lundgren, nil-għakum għonek, merħba. Aħna rajna għad ta' pajjiżi fissiġu tal-presidenza, però b'xorta ħażina rridu nkunu realistiċi u ngħidu li f'sitt xhur ma tantx tista' tagħmel affarijiet. Dan huwa titlu onorarju. Ovvjament nawguralkom nittama tiksbu xi ħaġa naf li mhux dejjem faċli f'sitt xhur tagħmel xi ħaġa, però xorta waħda Nawguralkom, għalija l-aktar ħaġa importanti din is-sena hija il-pakket ta' trasport bitriq. Hawnhekk darba dejjem l-Unjoni Ewropea trid turi jekk temminx hekk valla pena li nkunu onesti. Jekk li ju taħsibx li valla pena li jkun hemm kompenniji immexxija taħt kondizzjonijiet xierqa li l-ħaddiema ikollhom dħul diċenti fej mandom xiexu għal sitt xhur tas-sena fil-trakkiet tagħhom u jitħalsu bil-karawet. Dan huwa l-opportunità tagħkom li qegħdin taħdmu bris il-ċittadini eh, tagħkom. Naraw li l-affarijiet ikunu ġusti, kondizzjonijiet ġusti. Jew inkella rridu naraw hekk se tkomplu tippermettu intom l-kumpanniji korrotti li jisfruttaw lin-nies li komplu jisiltu profitt minn fuq dar in-nies. Tridu tiddeċiedu intom issa wasal il-waqt u nittama li Malta tgħid tagħha u tiżgura li darba dejjem ikonna sitwazzjoni omogenja għal għal qasam tal-ġar tal-merkanzija bitrie. Grazzi ħafna. Issa, għandi l istatwila twila ta' kellima. Ġifri jekk joġobkom kellima Issa mhux tliet minuti se jkollkom, se jkollkom minuta u nofs. U se nkun stretta eh, għajni fuq l-alloġ b'mod li mbagħad il-Ministri kun jistgħu jwieġbu. Mela, nibdew bl-ewwel kelliem. Onorevoli Tapardell, proset tassew għal-presidenza u għasabi ħafna li ikonna president ukoll mara f'dan il-kumitat lilkom ministri nilqakom kemm fil-Parlament Ewropew f'dan il-kumitat u nixtieq ngħid kemm jiena kontenta li nisma dan kollu dwar it-trasport u dwar it-turizmu. Malta għandha tradizzjoni tajba ħafna fil-qasam tat-turizmu. u kontenta bil-prioritajiet li semmejtu intom eh, brabta mat turizmu Hemm rabta intrinsika bej it-trasport u t-turizmu u din hija ħaġa li għandha tkun viżibbli ħafna f'kull ma nagħmlu brabta mal-infrastruttura u l-konnettività. Din is-sena għandna Is-sena tal-iżvilu tal-turizmu sostenibbli, issa sena d-dieħla se jkollna is-sena wkoll tal-wirt kulturali fl-Unjoni Ewropea u għanna il-Malti Model Year ukoll is-sena d-dieħla dawn huma opportunitajiet utli biex nipromuovu it-turizmu u trasport fl-Unjoni. Naħseb li din l-opportunità għandna nisfruttawa U apparti dak li jettu intom fl-interventi ta'kom, ma nafx jekk hemm affarijiet aktar speċifiċi li tistgħu tgħidu brabta ma' Skużani tgħid il-President, però irrid niżgura li kulħadd iżżomm mal-ħin. Minuta u nofs, grazzi, minuta u nofs għal kulħadd. Issa, il-kallima li miss, Onorevoli Pros. Grazzi ħafna Ministri għal prezentazzjoni tagħkom bħala korrapporter fuq ir-regolament tal-EASO hemm suġġett wieħed li nixtieq insemmi li jaffettwa il-kompetenzi ta'kom. Eh, Il-Parlament f'Novembru adotta l-pożizzjoni tiegħu fuq regolament bażiku EASO u attwalment daħlin fit trilogi mal-Konsil għal-grupp tiegħi u għalija wkoll hemm punt essenzjali xi ħaġa li ħadmet fuqa e, ħadem fuq il-parlament, irridu nifokaw fuq il-modelli tampiegi li jaf jiperikolaw is-sigurta fl-avjazzjoni u allura daħħanna artiklu korrespondenti li jagħti li għasa mandat il-kumpaniji tal-ajru kontra e, xi ħaġa bħal din għaliex il-prassi tampiegi tagħhom imorru kontra dawn l-idejat, però mhux kulħadd fehem xridna nagħmlu aħna. Jiena spiss nisma' li s-sigurta fl-aeroporti u l-qasam tal-impigi għedin għom. Jena nemmen li jekk l-avjazzjoni hija antisoċjali, allura eh, ma tista' tagħmel xejn dwar dan. Hawnhekk irridu nindirizzaw is sigurta f'dan il-qasam jekk hemm pressjoni mill-kumpanniji fil-konfront tal-impjegati tagħhom biex imorru l limiti allura li għasa trid tagħmel xi ħaġa naraw bizzejjed każijiet ta' listi ħomor. Eh, il-piloti kollom kerrożin per eżempju abbord il-ħaddima eh, jkunu ma jifilħux dawn huma riski għas-sigurtà. Grazzi ħafna l-kellima, naqtaw law kol. Madame Revaudalon, c'est à vous pour une minute trente. Kellima li mis. Onorevoli Revolt, Eżiz, Ministri, jena kontenta li għedin hawnhekk fostna illum, kontenta wkoll għal fatt li fil-programm tal-Presidenza fost il-prioritajiet l-inklużjoni soċjali mingħajr impenn tajjeb ma nkunux nistgħu nagħmlu progress hawnhekk, speċjalment brabta mal-qasam tat-trasport fejn kif tafu. ċerti diufijiet marbutin ma l-element soċjali viza vidan, tistaw tiċċaraw l-anijiet ta'kom, it-taħdidiet ta'kom, l-inizjattivi ta'kom. Brabta ma' l-Posting of Workers Directive, per eżempju, kif kol il-pakket ġejjeni għal qasam tal-trasport bitrije. X'taħsbu fuq daw l-elementi li jifirdu l-opinjoni s-soltu? Ġbeħsibkom tamlu dwar il-letterbox companies li jimminaw il-kompetizzjoni fil-qasam tat trasport u jgħinu social dumping. Bħala ambjent, hemm konferenza f'Malta dal-waqt, però tistgħu tispeċifikaw ukoll kif bħala trasport se tindirizzaw it-tnaqqis vinkolanti tal-emissjonijiet fil-qasam tat-trasport sas-sena 2030 għandkom xi ħaġa aktar ambizzjuża f'moħħkom b'mod li nilħqu l-miri tagħna għal ġejjieni u b'mod ukoll li jkollna ambjent aħjar ukoll fl-Istati membri. Kellim li jmiss. Grazzi. Jena se nibda billi ngħid li fis-sentejn li li f'dan il-Kumitat bħala Viċi President inti kont il-Ministru tat Turizmu l-aktar attiv fost dawk kollha li kellna fl-Unjoni Ewropea Fajnik ħafna fil-qasam pubbliku, eccetera, għalija din hija raġuni biex ikonna fiduċja f'din il-presidenza. Jiġifieri aħna qegħdin f'kollaborazzjoni mill-qrib magħkom permezz ta' dawn il-laqat nittama li nkun nistgħu norganizzaw ruħna bit-task force il-gruppi ta' ħidma nejnukom. Żewġ affarijiet nixtieq insemmijina il-pakket tal-vizas li il il-Kummissjoni qalet li tixtaqet li tkun pakket tajjeb għal għal turizmu però il-Konsill li għal dawn l-aħħar sitt jimblokka t-trattattivi hemmhekk. Imbagħad eh, affarijiet li semma s per eżempju pereżempju wkoll norbot magħhom ir-rabta ma' pajjiżi terzi bħaċ-Ċina pereżempju. Nista' nibatlek eh, it-tekst informattivi kollha li ħarġu mit-task force tagħna. Aħna ħdimna ma' ħafna entitajiet ta' turizmu Ewropej hemm ħafna ħidma għaddejja f'dan il-qasam. U qegħdin naraw ir-riżultati issa, nista' ninformakom permezz ta' dawn it-texts li għandna. U biex nagħlaq nixtieq nitlob li l-President Delli biex tkun attiva u tejna Grazzi. Issa. Is-Sinjura Montero għandek il-kelma. Grazzi, President. Minkejja li ma tantx għandi ħin nixtieq nawguralkom. U l-nawgura lilek President bħala President kuntenta li għanna l-Ministri Maltina hawnhekk fostna u nawguralhom kull suċċess ukoll. Il-Presidenza hija dejjem ta' sfida. Eh, tridu taħdmu fuq affarijiet tanċibli li għandhom impatt kbir fuqna fuq iċ-ċittadini tagħna fuq il-qasam ta' trasport ukoll Ewropew. Għal xi snin issa konna qegħdin niġġieldu fuqhom dawn il-kwistjonijiet u issa għandna presidenza impenjata biex tagħmel azzjonijiet speċifiċi fil-konfront tat-turizmu. U naraw kif dan jista' jorbot ma' trasport fuq it-turizmu grazzi ħafna tal-prioritajiet tagħkom għal dan is-settur tas-sew vitali. Intom minn Malta, intom tafu kemm it-turizmu huwa vitali għal gżejjer u għal żoni kostali, forsi tgħidulna xi ħaġa allura dwar il-proposta u r-rapport marbut mal mal-bidla fit-turizmu. Għadin nitkellmu dwar konferenza u koll fejn diversi stati membri jistaw jaħdmu fuq strateġija għattul għadżoni żoni kostali. Anke brabta ma' oqsma bħas sailing tourism. Aħna rridu insaħħu wkoll ir-rabtiet u l-konnettività bejn il-gżejjer. Għandkom xi miżuri speċifiċi brabta ma' dan, b'mod li nkunu nistgħu naqsu id-deficit ta' ċassibilità brabta ma' l-gżejjer. Grazzi, il sinjura Meisner. Grazzi ħafna, President. Nifraħlek li l u grazzi l-Onorevoli Ministri Presidenza ta' sitt xhur biss ma tistax tistenna mirakli f'sitt xhur, però xorta waħda kom aħna. Nittamaw li jkun hemm kooperazzjoni tajba. Żewġ mistoqsijiet speċifiċi għalikom. Onorevoli Mizzi, l-ewwel nett nibda bik, naf li dan huwa suġġett diffiċli. U kufet eh, mirakli ma jsirux hekk ċumbum, però a single European Sky tara opportunitajiet li jiżviluppa forsi jintom bħala pajjiż żgħir ukoll bħala pajjiż żgħir tejnuna nizblokkaw il-negozjati. Imbagħad l-iskart tal-baħar. Intom qed li tixtiequ tindirizzaw din il-problema, forsi semmu x'jista' jsir kooperazzjoni aħjar mal-emsa, forsi l-emsa jimmonitorjaw eh, anki x'jiġri mill-iskart. U anki il-portijiet għandhom ikollhom ir-responsabilità tagħhom. Għandkom pjanijiet hemmhekk fuq l-Inland Waterways jiena rapporter nistenna kooperazzjoni hemmhekk ukoll. E, issa indur fuqek Onorevoli Zammit Lewis. E, Il-Ministru Vella kellu xieqsam ma dawn l-ambiti u kol u għalli li jem ħafna kooperazzjoni f'dawn l-ambiti jena senzur Malta u kol Eh, f'okkażjoni minnhom u naħseb li dawn aspetti tajbin li nistgħu naħdmu fuqhom flimkien briz it-turizmu. Grazzi ħafna. Grazzi. Minuta nossa l-kellim li jmiss, l-Onorevoli Van Miltenberg, mela na priorità għall-avjazzjoni, din hija priorità kif semmejt fil-prezidenza tagħkom, u allura hemm bżonn ta' soluzzjoni politika wkoll għal kwistjoni ta' ġibilta' din hija wkoll importanti biex aħna nipproċedu wkoll minħabba wkoll li għandna staġnar f'ċertu files anke għal dak li xaqsam il- l european Sky u anki drittijiet tal-passiġġieri. Jiena napprezza r-rida tagħkom li intom ukoll isibu soluzzjonijiet għal dawn situazzjonijiet bħal dawn. tista' telebraw fuq l-istrateġija ta' ġibilta pereżempju l-esti li danna jkun eh, fuq l-aġenda tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Tista' forsi tgħidilna kif eh, se sibu soluzzjoni għal din il-kwistjoni u anki konna indikazzjoni dwar forsi x-assistenza jista' jkollkom. Umbat, il-road package. Naħseb hemmhekk qed nitkellmu dwar inizjattivi tal-toro, road initiatives, naħseb ma nix nitkellmu dwar pakket, però għandna revizjoni għal dak li għandu x'jaqsam eh, l-operaturi bħala professjonisti ta' dawk li jaħdmu fuq it-triq u anki għal dak li għandu x'jaqsam l-aċċess għal suq. Eh, intom lesti li dawn il-punti u kol jitpoġġew fuq l-agendi tal-gruppi ta' ħidma relevanti. Grazzi. Onorevoli Anderson, ta' pjaċir għalija illi naraw ministri li għandhom tant esperjenza fl ma' rispettivi tagħhom. Nifoka fuq punti li semmejt dwar drittijiet tal-passiġġieri. Jiena shadow għal proposta li ġiet imwaqfa tal drittijiet tal-passiġġieri u hija frustranti għal kulħadd tal-passiġġieri madwar l-Ewropa, però anke għall-industrija, ġifieri nżid mal-punti li smajna. Naf li hemm kwistjonijiet sensittivi, però rridu naraw illi leġislazzjoni Ewropea tapplika għal kulħadd. U allura da kullu tistgħu tagħmlu hija xaġa li aħna nilqgħu. Issa id-drittijiet tal-passiġġieri bil-ferrovija nafu mill-ġdid il-regolament attwali huwa dajjef u hemm diversi eżenzjonijiet inklużi u bekk inħeġġitkom titu pożizzjoni eh, għalbina għaliex din hija wkoll hija jaxa li toħloq frustrazzjoni fost il-passiġġieri. Xi pajjiżi eh, ovvjament eh, jimplementaw regolamenti kif suppost u oħrajn umbat jamlu jagħmlu hekk però b'ċertu naqqasijiet u allura anki għal dak li għandu x'jaqsam zoni urbani xi pajjiżi minn tal-inqas japplikaw il-regolament mod sħiħ u nafu li hemm ċirkostanzi partikolari fejn mhux raġonevoli il-pis jaqgħu fuq l-operaturi tal-ferroviji iżda mbagħad il-passiġġieri jispiċċaw e, mingħajr għajnuna u bekk irridu wkoll nagħtu assistenza fejn ikun hemm bżonn. U għalhekk jekk joġobkom għatu każ ukoll dawn l-aspetti brabta ma' dritti tal-passiġġieri. Grazzi. Eh, Onorevoli Telli. Thank you very much. Uh, first of all, Madam Chair, let me congratulate you. Grazzi, Signora President, nibda billi nifraħlek u nawguralek eh, kull suċċess għal pożizzjoni tagħkom. Nittama li ma jkunx hemm eh, xi sitwazzjoni fejn jifixkluna mħabba l-ismijiet tagħna. Grazzi l-Ministri u koll għal-prezenza taħħom tal-li eddin tatuna l-ħin taħkom biex niddiskutu fl-imkien maħkom dawn il-prioritajiet. Nju pieċir nara illi issu wieħed u koll u punt essenzjali fil-program taħkom ta' ħidma u ċertament huwa punt importanti għaliex bekk għandna ħafna benefiċċji li twasslu lin-negozji, l-SMEs, il-passiġġieri, ċittadini tagħna. Però naħseb li tarfu sewwa li s-settur ta' trasport dan l-aħħar ra xi proċessi negattivi u naraw li xi stati membri qegħdin ibidlu leġislazzjoni tagħhom brabta ma' servizzi tagħhom tat-trasport u hemm xi piżijiet addizzjonali li qegħdin jaqgħu fuq il kumpanija ta' trasport u daw mhux biss joħolqu diffikultajiet għal kumpaniji involuti, partikolarment l-SMEs, illi ma jistawx iwettqu dawn il-bidliet kollha Iżda wkoll qed naraw illi bidlit bħal dawn qegħdin jifframmentaw aktar is-suq intern. Bek nittama li l-Presidenza tagħkom jagħmel l-almu tagħkom biex bekk tħarsu l-swieq tagħna biex ma jkomplux jiddeterjoraw. Grazzi, grazzi ħafna. L-Onorevoli Marinescu. Grazzi, President. Nawguralek ka sentajn u nofs li ġej. Ingres il-Ministra prezentazzjoni ta'kom. Sur Zamit Lewis, inti Zamit Lewis kellim dwar eh, il-files eh, eh, li għedin jaddu minn diffikultajt, pero nafu għanna istituzzjoniet Ewropej, ġveri il-Kunsil u l-Parlament, it-tnejn istituzzjonijiet, u għan bħala Parlament mux naċċettaw leġislazzjoni li ma tkunx Ewropea, li tkun aktar nazzjonali, u mus naċċettaw illi nimmodifikaw jew intejbu leġislazzjoni iżda mbagħad ikonna xi ħaġa imnaqsa meta nqablu ma' situazzjoni attwali. Tafu, il-flessibilità hija il-bażi tal-proċedura ta' kodeċiżjoni nafu dwar dan, se nkunu flessibbli pero rridu nimxu dejjem fid-direzzjoni Ewropea mhux direzzjoni oħra. Issa, Single European Sky u eh, il-fajl ovvjament ġi waqqaf. Il-Kunsill huwa li l-inmi triti huwa 6 to plus. Daġi wkoll votat fil-Kunsill b'maġġoranza u dikija eh, trattat ta' bħalissa ġifieri trattat ta' Lisbona. Bekk intom tridu tibdew il negozjati Għaliex? Din hija regola, din hija eh, xi ħaġa li tarbot ma' trattat Politikalment se jkun diffiċli ħafna, illi insibu soluzzjoni aħna nirrispettaw Spanja u eh, Renju Unit, pero wara Marzu nasab ikun diffiċli ħafna illi naċċettaw li kollox jiġi mwaqaf minħabba e, pajjiż partikolarment minn 62 plus għaliex għandna wara kollox riserva minn pajjiż li issa se jitlaq mill-Unjoni Ewropea anki l finalizzazzjoni tal leġislazzjoni għallura jekk joġobkom e, nitolbukom tiffaċilitaw is-62 plus. Grazzi ħafna. L-Onorevli Koch. Grazzi, President. Grazzi l żewġ ministri u kol tal-li prezentaw il-prioritajiet għaxxur li ġejjin. Jena sorpriz li ma semmejniex il-Brexit u napoġġa dak li smajna mill-kelim ta' qabli, iżda wkoll il-migrazzjoni, il-politika tal-viżas, Tkellimtu dwar id-dritti tal-passiġġieri fil-qasam tal-ferroviji. Dan il-kumitat naħseb maġġoranza fosna huwa favur il-vjaġġi multimodali forsi u aħjar illi Iva jkonna approċ multimodali u jkonna soluzzjoni aktar komuni għal passiġġieri u anki soluzzjoni għad dritti tagħhom. Grazzi. L-Onorevoli De Monte, grazzi President, qabel xejn nifraħlek u nawguralek il-ħidma tajba, anki l-Viċi Presidenti u anki nawguraw il-ħidma tajba l-Presidenza ta' Malta. Malta nafa sewwa u naf eh, kemm hija tifhem fil-qasam tat turizmu u nibda minnaw fil-fatt il-Parlament Ewropew għandu pożizzjoni li ġiet adottata f'Ottubru 2015 approvajna rapport dwar it-turizmu jiena kontraporter. U hemmhekk għandna diversi punti li ġu indirizzati, punti li semmejtu intom ukoll. U uh, fija nifisa din hija strateġija wkoll u bekku għandna wkoll strateġija tal-Kummissjoni u allura tajjeb li nitkellmu fuq it u xinija l-priorità għal dak li għandu x'aqsam is-setturi individwali tat-turiżmu Issa, l-avjazzjoni, jina u kol norbot mal-punt dwar il-ġibilta u naf li danet jissemma bħala punt u dinja xaġa essenzjali biex ikonna soluzzjoni biex ikonna Single European Sky. U Bekk għada se nivvotaw l-istrateġija aeronautika tal-Ewropa u jiena proponejt u kol emenda speċifika u nsemmi ġibilta u allura ma naħsibx li dinti għanda tibqa tabu għantom għandkom pozizjoni preċiża u nittama li l-emenda u kol tiġi appoġġata għada. Issa, is-sostenibilità se tagħmlu għal dak li għandu xaqsam karburanti alternattivi, gas likwidu jew karburanti oħra li jistgħu jgħinu biex ikonna ambjent aktar nadif. Grazzi. Merci beaucoup, madame. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Foster, nil-Akom ministri, Mizzi u Summit Lewis, u għata pjaċira li jena rakom għawnek il-lum. Jiena u koll interessata fis settur marittimu, naħdem mill-qrib ma settur marittimu fil-Renju Unit. U għallura jiena se nkun parti u koll mill-revizjoni ta' dawn il-regolamenti li se nkun nirrevedu. Iva, għanna forma internazzjonali ta' trasport għawnek involut u għallura rridu nimxu skont regoli IMO u anki naraw illi noqdu attenti minn ċerti leġislazzjoni li tiġi imposta kemm minn stati membri u kemm mill-Unjoni Ewropea. U bekk nieħu pjaċir naħdem fuq sitwazzjoni u settur tant importanti. Issa l-avjazzjoni, s-sigurtà u anki għandna wkoll eh, il-punt tal-Single European Sky u anki drones, kwistjoni importanti din ar-Renju Unit u EASA, revizjoni u kol, jinkont prezent fil-parlament ma taħloqna l-EASA u dan huwa punt importanti. Dan wara kollox huwa regolament tekniku mhux dokumenta politika u allura noqdu attenti għal mod kif nagħmlu l-emendi biex naġġornaw eh, id-dokument. Inti semmejt il-kwistjoni tal-kompetitività u ħat pjaċir għaliex aħna fl-Ewropa neħtieġu situazzjoni fejn nħedġu l-kumpanija tal-ajru minn madwar id-dinja li jiġu hawnhekk fl-Ewropa u li konna ftejjimiet ta' servizz biex ikonna kummerċ tajjeb. Ovvjament din tkun xi ħaġa tajba wkoll għall-industrija tagħna ta' turizmu. Issa, forsi fil-qosor eh, namlu lezzjoni tal-istorja s-Sur Van der Kamp għalix eh, fl-1964 eh, Malta saret indipendenti u dana skont ir-rida tal-Maltin fil-ġibilta kienem referendum pero emmek huma ħassew illi 98% ħassew illi huma għandhom jibqgħu territorju sovran tar-Renju Unit. U eh, nieħu pjaċir issa nisma' kommenti tagħkom. Grazzi. Merci, Madame Foster. Monsieur. Grazie, l'onorevole Foster. l De Grandes Pascal. Grazzi, President, nifraħlek u nawgura l presidenza Maltija. Se kodda nitkellem bħala Spanjol fuq ġibilta, soluzzjoni teżisti, memx għalfejn inventawa. Dejjem applikajna d-dikjerazzjoni ta' Londra l skonta l-applikazzjoni ta' regoli tal-ajru f'Ġibilta li kienu sospiżi sakemm ikun hemm qbil. il parti kienu Spanja u Renju Unit li kienu ilhom jidġildu ħafna eh, fuq dak li kellu jsir. Għaliex ma napplikawx dan il-prinċipju issa sanerġo biex nizblokkaw it-taħditiet. Forsi wkoll nistgħu naħdmu fuq id-dritti tal-passiġġieri Għat irridu naraw se jiġri bil-Brexit ukoll. Rridu nazlu bejn id-drittijiet u l-pożizzjonijiet ta' membru li kien u se jibqa' membru tal-Unjoni Ewropea u u l-membru liħor. Aħna pala Spanja minna proposta u kol fil-marġini ta' dawn it-tip ta' referenda illegali għalix u dikjarat fil-ġnus maquda u kol li din mux problema ta' self-determination, dinja xaħġa differenti għonek. Spanja offrijiet il-ko il-ko sovranità għawnek eh, b'mod li nkunu nistaw nħarsu il-ħaddima kollha li jaħdmu hemmhekk b'mod dinjetuż ħafna u li jridu ikomplu jagħmlu eh, dan. Eh, Din hija soluzzjoni. M'hemmx raġuni biex ngħidu li m'hemmx possibilità legali ta' zblok dejjem eżistew u jistgħu jerġgħu jiġu applikati, speċjalment illum il-ġurnata anke viżavi pożizzjoni ta' Spanja brabta mal-Brexit. Alors, je m'étais inscrite en dernier. Euh, monsieur le ministre, vous avez dit que vous... Grazie, mismi u kol fuq il-lista. Mela, ministru, inti jett li settur marittimu se jkun priorità għalikom Bek, kif sejrin tinkludu l-element marittimu ma' modi oħra ta' trasport? Edin tikkonsidraw strategiji bħal per eżempju l-porti tal-Tramuntana brabta mal-nofsinar meta niġu għal-kummerċ u kol Ewropew għaliex il-ġar ta' markanzija fuq it-toroq u kol jieħu parti sostanzjali eh, missu anki brabta u kol mal-problemi ta' tniġġis se tinkludu kol eh, aspetti bħal dawn marittimi. Eh, grazzi l-kollegi kollha l-mistoqsijiet ta' komissantkom 10 minuti biex twieġbu għal mistoqsijiet kollha, jekk joġobkom. Thank you very much, Madam Chair. Grazzi, Signor President. L-ewwel grazzi ħafna l-mistoqsijiet tagħkom u l-klim ta'kom ġentili. Apparti mill-klim ġentili kulħadd jaf li il-trasport huwa settur li joffri ħafna kwistjonijiet, ifisser li hemm involut ħafna xogħol, xogħol ibes u diffiċli. Qed ngħidlek minn esperjenza intom semmejtu illi eh, minn tomx tistennew mirakli u naċċertakom, mhux se nagħmel mirakli, iżda f'Malta ngħidu eh, li And I also believe that u nemmen illi flimkien nistaw namlu l-almutana. U allura, wara kollox, jekk ikun hemm irrieda namlu xi ħaġa, ċertament nistaw naslu. U allura iva jekk naħdmu flimkien, eh, jirna xinna, forsi mhux kollox, iżda jirna xinna, jirna xinna biex nimxu l-qoddim. Mela, immur ah, issa direttament għan mistoqsijiet ta'kom. Issa, is-sigurta fuq it-toroq se nifukaw fuq miri għal dak li għandu xaqsam korrimenti serji. U brabta ma dan is-suġġett il-Presidenza għandha lan li dotta dekjerazzjoni dwar is-sigurtà fuq it-toro u element importanti huwa situazzjoni fejn il-Ministri jaqblu għal dak li nxaqsam mira biex innaqsu dawn il-korrimenti b'nofs sa l-2000 u 35 u biex bekk aħna u koll ikonna mira eh, li torbot ma diversi inizjattivi li jittitu minn stati membri fl-imkien u koll ma l-konklużjoni tal-Konsil dwar sigurtà tal-toro li u koll ġita tattata tal-Presidenza tal-Belġu. Dawn il-korrimenti waslu għal ċifra ta' 135.000 kull sena. Ġifiri għanna situazzjoni fejn ikonna eluf ta' korrimenti ta' kull jum bil-konsekwenzi kollha tagħhom. U allura għanna u kolum l-element tal-inċidenti ta' traffiku u bekk għanna il-, il situazzjoni fejn irridu nieħdu azzjoni. Issa dwar il-vetturi automatizzati, aħna se u koll naddottaw dak li ġi u koll miksub mill-Presidenza tal-Olanda biex bekk ikonna dialogu kontinwu dwar vetturi bħal dan, biex bekk niddiskutu żviluppi kwistjonijiet u biex bekk namlu skambju tal-aqwa prassi biex ikonna u koll arfin fuq livell publiku u koll. Irdu naħdmu fl-imkien fl-axar mill-axar kif semmejt fil-bidu. Issa l-kwistjoni ta' oqsma speċjali u għal dak li għandu xjaqsam il-karburanti u l-kubrit, rridu u koliva nifukaw fuq karburanti alternativi u rridu nifukaw l-sforzi tagħna biex eh, anki naraw illi ninkludu dawn il-karburanti fil l leġislattivi tagħna anki għal dak li għandu xaqsam dak li ġie adottat fl-IMO u kien hemm ukoll livell ta' ċertezza legali li ġiet ukoll eh, mill-ħuqa u rridu nużaw l-aqwa strumenti bħal tenti biex bekk nikkonċentraw fuq id-dimensjoni ambjentali ta' trasport. Matul il-mandat tagħna se nagħmlu l-almu tagħna biex niffaċilitaw proċessi bħal dan. U dan il-punt jindirizza u koll l-użu ta' karburanti ta' tip heavy fuel. Għal dak li għandu xaqsam il-pakket ta' trasport fuq it-toro. Jena sħab fil-prezentazzjoni tija jeli aħna ħerqana li konna dan din l-inizjattiva u dimna biex bekk nużaw b'laqwa mod il-ħina dispozjoni tagħna biex inmexxu l-qoddim kull tip ta' proposta li konna matul il-mandat u aħna senħeju it-triq għal presidenza li nis bil-ġviri kollegi tal-Estonja biex bekk huma wkoll javvanzaw dan il-pakket. Bekk għandna opportunità biex tassew niksbu momentum ġdid. Issa dawn l-aħħar xhur e, tlet istituzzjonijiet Ewropej ħadmu sfiq biex nadottaw il-pakket ta' ferroviji u issa wasal il-waqt illi issa l-implementazzjoni tibda sseħħ nittamaw li dan ir-raba pakket jista' wkoll jati xprun il-settur ferroviarju biex bekk nuru li aħna nidentifikaw ukoll dan is-settur bħala soluzzjoni possibbli għal problemi urbani. U aħna se jkollna seminar dwar l-iżvilupp tal-ferroviji fuq livell urbani biex ikollna soluzzjonijiet adattati. Il-futur ta' dan is-settur jiddependi fuq kooperazzjoni bejn il-partijiet interessati kollha. Importanti l istituzzjonijiet kollha ikunu jafu x'inhuma l-xejriet emerġenti. Issa dak li għandu x'jaqsam id-digitalizzazzjoni huwa importanti illi ħafna ikonna l elementa ERTM fl-Ewropa. U Aħna wkoll matul il-preżenza tagħna se niffukaw fuq dan il-proċess. Issa il-letterbox companies għal dak inxaqsam mid dumping dan ir-rigward il-kriterji għall-istabbiliment eh, tal-, tal u l-inklużjoni ta' trasport ifisser illi ikonna mod kif nindirizzaw kwistjoni bħal din, ġifi ta' letterbox companies, aħna u kol qed nistennew il-proposta dwar l-element professjonali u anki kif nistaw eh, nejnu issu u naraw xista jiġi eh, implementat għal dak li għandu xaqsa id-dritt ta' stabiliment u dritt ta' servizzi u biex dana kollu ma jxekkilx l-SMEs għal aċċess għas-suq għal dak nintaqsam l-element soċjali fil-pakket. Għal dak li għandu xjaqsam il-kondizjoni tal-ħaddima, dan huwa parti minn dak il-proposta li se proponi il-Kommissjoni din is-sena. Għal dak li għandu xjaqsam il-leġislazzjoni soċjali, għal dak li mxasam per eżempju il-ħin għas sewqan u l-ħin għal serħan għanna u koll rabta mal-posting of workers u għonek il-presidenza se tamel l-almu taħħa biex ikonna proġenali fil-konsil. Għal dak nxasam kwistjonijiet rabta mal-mizuri li adottaw xi stati membri dwar minimum wage u anki rekwiziti oħra l-operaturi diversi stati membri diġa semmew leħenom dwar il-fat illi inizjattivi u kol separati jiframmentaw issu intern u bekk rridu b'ximot jew ieħor eh, nipromovu eh, dan il-pakket minħabba situazzjoni bħal din. Dwar emsa, ċertament l-Aġenzija tagħti valur miżjud u għandu rwol importanti għal dak nxaqsam il-politika marittima matul mandat tagħna aħna naċċertaw illi ikonna livell qawwi ta' kooperazzjoni flimkien ma' EMSA. Il-migrazzjoni, l-azil u anki l-element ta' trasport. Dwar dan najt illi nirringrazzja l dawk involuti għal ħidma tagħhom biex insalvaw dawk illi eh, ukoll ikunu f'diffikultà fil-baħar, inkluż Eh, l-industrija ta' tbaħir illi wkoll għandhom rwol importanti biex aħna ngħinu l-migranti eh, l-obligi u koll legali sej u koll komplu eh, jixbrunawna u ċertament il-mod u l-ħeffa li aħna pala istituzzjoniet weġibna għal kwistjoni turi kemm dan huwa punt importanti. ċertament dimna għandna diversi sfidi dimna f'dan ir-rigward u allura rridu naħdmu biex ikonna implementazzjoni imħaffa fost l-aġenziji involuti biex bekk nużaw strutturi eżistenti biex nindirizzaw kwistjoni tal-migrazzjoni. Naħseb bekk weġibt il-maġġoranza tal-mistoqsijiet li kellna u qabel xejn irringrazzja lil Michael u nifraħ ukoll lil Karima u issa naddi l-kelma lil kollega eh, Sir Sur Zabrit Lewis. Thank you, uh, thank you very much, dear, dear uh, Chairperson. Grazie ħafna, grazie lilkom il-kol għal din diskussjoni interessanti ferm, kif ukoll uh, grazzi għal mistoqsijiet pertinenti, grazzi ukoll il dawk il-kellima illi għarfu il-limitazzjonijiet ta' żmien ta' sitt għal għalina bħala presidenza, però naċċertakom aħna sa nagħmlu l-almu tagħna ċertament motum li dejjem, pero nixtiequ li bximot natu nagħtu valur miżjud l-ewwel presidenza tagħna. Mbagħad eh, irridu nistennew 17-il sena qabel ma jkun preżenza oħra. Mela, l-ewwel EASA l-aspett tal-avjazzjoni u naddi għal visa code u t-turizmu nipprova nkun konċizu ukoll fl-intervent tiegħi. EASA qabel xejn. Grazzi lir rapporter l-Onorevoli Marinescu illi u kol, mek smajna uh, intervent ċar ħafna. Il-konklużjoni fl-axar mill-axar trid tkun waħda Ewropea mhux nazzjonali naċċertak illi il-presidenza ek qed qis is-sitwazzjoni. Ovvjament, Grazzi u koll imsiħba ta' trio għal progress li ksibna. Il-presidenza hija impenjata li taħdem eh, sħiħ fuq dan il-fajl biex bekki konna ftejjim mal-kolleġislatur, ġifiri, il-parlament. Aħna għedin u koll nqisu b'serjetà l-aspett ekonomiku soċjali ta' situazzjoni emmek u koll. Irridu nilħu ftejjim madana kollu tal ftejjim eh, nemmen illi għandu jirrispetta tlet prinċipji, is-sigurtà, settur aktar b'saħħtu, ġifir tal-avjazzjoni, u t-tielet settur li jista' jikkompeti fuq livell internazzjonali wkoll. Dawk huma tliet prinċipji ewlenin. Issa, il-files, mwaqfa, stu, u l-dritti tal-passiġġieri, eccetera nifmu nifmu l-frustrazzjoni illi semmiet hawnhekk minn diversi foskom nittamaw illi l-status quo b'xi mod eh, ma jissuktax u li nista' ngħid illum huwa li aħna se nagħmlu l-almutana biex nikkoperaw u biex nappoġġaw kolunkwa sforz, kolunkwa eh, situazzjoni fejn naslu għal soluzzjoni fejn inwaqfu l-istaġnar ta' żewġ tfajl ta' stant importanti. Semmejtu u kol il ftejmit ta' trasport l-ajru, importanti ħafna dawn, ASAs, fdejn ta' servizzi tal-ajru, dawn huma importanti ħafna. Importanti wkoll li bħala Ewropa eh, eh, nimirħu lil in mill-frontieri fir-rigward ta' trasport bl-ajru, punt importanti dan jekk irridu nqisu bis-serjetà wkoll turizmu eh, vjaġġi twal long haul tourism ukoll priorità minn perspettiva tagħna u allura se naħdmu wkoll fuq dak li diġà kiseb għal dak li nxaqsam il-ftejmi ta' trasport blajru, però se niffukaw ukoll fuq possibilità illi flimkien mal istati membri nilqu ftejim biex forsi jkollna mandati ġodda kemm fuq mod bilaterali u multilaterali biex ikonna aktar mandati ma' pajjiżi oħra importanti. Issa, kwistjoni oħra, it-turizmu. Semmejtu il-frustrazzjoni brabta mal-visa code. U din hija kwistjoni importanti sew minn perspettiva ta' turizmu, għaliex jekk irridu turizmu ta' tip long haul, jirnexxi irrid ikollna lura sistema ta' visas eh, eh, aktar effiċenti u prinċipi aktar komuni li jiġu applikati madwar l-Europa, iżda fl-istess waqt nirrispettaw ukoll kwistjonijiet ta' sikurtà li wkoll huma importanti bekk. Narfu x'inhuma e, diffikultajiet fin-negozjati mal-Parlament Malta tqis eh, li ovvjament rridu nagħmlu aktar sforzi biex aħna eh, inwaqfu s-sitwazzjoni ta' staġnar u bekk aħna se nagħmlu aktar kuntenti magħkom il-kol bħala Parlament Ewropew biex bekk navvanzaw dan id-dossier tant importanti. Għal dak li għandu xaqsam l-applikazzjoni eh, tal-politika marittima, il-governanza tal-oċeani, il-blue growth, aħna narfu mux biss minn perspettiva ta' turizmu, iżda anke perspettiva ġenerali, il-blue growth, it-kabbir marittimu, importanti biex noħolqu aktar impigi. U biex bekk, meta nqisu li aħna nazzjon marittimu, aħna nifmu li hemm diversi opportunitajiet f'dan is-settur u bekk aħna minnaħa se nagħtuhom priorità anki permezz ta' dazzjonijiet ta' konklużjoni tal-Kunsill. U allura nkunu nistgħu bekk nimxu l qoddim dan ir-rigward. U sen nqisu wkoll dak li seħħ sissa bil-politika integrata marittima u l-Blue Growth u bekk ikonna aġenda konkreta f'dan ir-rigward. U issa l-aħħar punt. Turizmu miċ-Ċina u turizmu internazzjonali. Mill-perspettiva ta' turizmu irridu naħdmu sfiq u anki nikkooperaw fl-imkien għaliex din wara kollox hija l-aġenda tagħna aħna kompetituri, però il-kompetitività hija xi ħaġa mbagħad li hija sirja fit-turiżmu. Fil u fis-settur tat-turizmu, ovvjament eh, dak li nofru huwa differenti ħafna, però se tkun priorità għalija matul il-presidenza illi nikkooperaw biex bekk nisviluppaw dak li jiena nsejjaħ offerta integrata, offerta ta' Ewropa bħala destinazzjoni. Mhix offerta illi tpoġġi reġuni jew stati membri situazzjoni mxekla, iżda nkunu nistaw nisfruttaw id-diversità tagħna u allura bil-konnettività blajru u strateġija komuni tal-avjazzjoni nistaw bekk naslu għal flussi internazzjonali miżjuda biex bekk ikun aktar tkabbir u aktar kwalità f'termini ta' impjegi. Jiena jkonkludi billi nirringrazzjakom il-koll għal din l-opportunità naċċertakom illi kemm jiena, kemm il-kollegi kollha tiegħi u l-Presidenza kollha kemmi se tagħmel l-almu tagħha sabiex aħna b'xi mod nagħtu valur li lill-Unjoni Ewropea. U fuq kollox liċ-ċittadini Ewropej. Grazzi. Si, Messiri Ministra. Grazzi lis-Sinjuri Ministri. Grazzi ħafna. Ċertament aħna nitu pjaċir nikkoperaw fl-imkien magħkom. Dejjem nilqawkom hawnhekk, tkellimna iva fuq il-kooperazzjoni u għajdin hawnhekk biex infakru l-prioritajiet tagħna biex dawn isiru prioritajiet tagħkom ukoll. Nawguralkom kull suċċess aħna dejjem se nkunu hawnhekk biex nassistukom grazzi.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 With that, I stop and thank you very much, and I'm happy to take questions if there are any to the Commission at this stage. And we look forward to working with you to make sure that those uh, proposals are, are finalized in due time. Thank you. Merci à vous pour cette euh, présentation. Je vais laisser maintenant la parole au rapporteur. Et nous commençons par Madame Bilbao. C'est à vous.